ċerta illi fil-ġejjin it-ternerġon ta' għawa unek jkollna konsens, niksbu konsens fil-parlament. Grazzi. Grazzi ħafna, Ministru. Ministru Krajten. Ek nikonkludu dan id-dibattitu u l-punt li jmiss fuq l-agenda huwa il-mistoqsijiet orali minnaħa tal-Komitat tal-Affarijiet Kostituzzjonali u l-affarijiet legali, l-Kumitat tal-Affarijiet Legali dwar l-implementazzjoni tal-programm ta' Stokkolma u l-istabbiliment ta' zona ta' libertà, sigurtà u ġustizzja. L-awturi se jibdew il-dibattitu. Is-Sur Berlinger. Sur President, il-programm ta' Sokolma illi ġi adottat mill-Konsil fl-2010 kien maħsub sabiex eh, jistabilixxi ċerta miri li għanna nilħuhom fl-aħħar tal-programm ġifir fl-2014. Il-Parlament eh, l-darbtejn ħa pożizzjonijiet importanti dwar dan fl-Novembru tal- fil-riżoluzzjoni ta' Novembru tal-2009 tal-2010. il komissjoni resqet pjantazzjoni l-implementazzjoni issa il-programm ta' Stokkolma wasal f'nofsu. Il-Kumitat tal-Affarijiet Legali u l-Affarijiet Ċivili u l-affarijiet kostituzzjonali dawn il-komitati differenti jixtiequ jfaħru il-progress li għamilna sissa sab u ridna u koll li namlu valutazzjoni sabiex naraw xat irrid isir għandu mistoqsija għalek għal-Kommissjoni u u koll għal-Konsil. Il-Kommissjoni nixtieq insaqsihom il-ħsieb eh, bażiku wara l-mistoqsija kien illi niffukaw fuq il-problema għall-implementazzjoni konkreta ta' regoli Ewropej. Aħna sejsna sistema ta' leġislazzjoni li hija kbira u tassigura li ikun hemm il-drittijiet u ċerta li ġiet l-istat ta' dritt, pero ma rridux biss namlu lista tal-miżuri, ma nistax niżlu biss dak li kibna fil-kodba tal-istatut. Irridu nitkellmu wkoll dwar jekk iċ-ċittadin huwiex qed jifhem dawn iż-żviluppi l-ġodda għaliex huwa biss huma biss e, porzjon żgħir ta' din il-leġiżlazzjoni kollha qed tasal għand iċ-ċittadin u din qed timmina l-isforzi tagħna għaliex mhux qed tagħti eh, mhux qed tagħti lok sabiex iċ-ċittadin igawdi mid-drittijiet li għandu. Irridu nkunu ċerti li nwasslu riżultat konkret għas-soċjetà Ewropea. Fil-reviżjoni issa u wasalna fin-nofs eh, ta' dan il-programm nixtiequ il-tweġibiet minnaħa tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dwar ir-raġunijiet illi waslu għal riżultati li għana, għana ħafna liġijiet li ġew ġenerati iżda ma kienx hemm wis benefiċċji prattiċi. Jekk forsi nħarsu l affarijiet il-koll flimkien, forsi nistgħu nibdew noħorġu bil-miżuri li nistgħu nadottaw iżda għaliex l-ansjetà tagħna bħala leġislaturi hija biss dwar li tipproduċi il-liġi, tipproduċi liġijiet, però l-gvernijiet iridu li jaraw riżultat. U dan għandu jigwida l-approċ tagħna. Aħna l-kolleġislaturi, anka eh, l-entitajiet eżekuttivi għandhom id-dritt ta' l-inizjattiva. Il-Kummissjoni tinsab fil-bidu tal-proċess leġislattiv. Għana nishtiqu nsaqsu sabiex ikun hemm inkjesta sabiex nifmu aħjar għaliex aħna stabilixxejna l-programm ta' Stokkolma u x'riżultati ksibna u rridu niksbu grazzi. Grazzi ħafna l-kollega tagħna Berlinger. Issa nagħti l-kelma is-Sur Lopez Aguilar għal 3 minuti nofs. Il-programm ta' Stokkolma kien adottat f'Diċembru tal-2009 u il-mira kienet illi namlu valutazzjoni tal-progress li sar wara li għadin nofs iż-żmien. U għalhekk aħna nixqu wieġbu żewġ mistoqsijiet ewlenejn x'riżultat iksibna sissa permezz tal-programm u t-tieni mistoqsija x'inhuma l-elementi ewlenin illi jistgħu jintużaw bħala ispirazzjoni għal programm sabiex ikunu nistgħu komplu naħdmu f'dan il-perjodu sal-2014 irridu niksbu l-libertà eh, sigurtà u ġustizzja iva, iżda rridu naraw x'ksibna sissa. Kien hemm progress fi drittijiet tal-proċedura għal suspettati u fuq smoħrajn u nafu li kien hemm negozjati iżda dawn il-negozjati fadlilhom biex jiġu konklużi u naraw li kien hemm anke affarijiet fil-konvenzjoni ta' ġittet tal-bniedem li qed jaffettwaw drittijiet fundamentali. Tkellimna wkoll dwar istat ta' dritt u e, separazzjoni ta' stata sabiex inti ssir parti mill-Unjoni Ewropea. Iżda mbagħad minkejja dawn ir-rekwiżiti naraw li meta pajjiż isir parti mill-Unjoni Ewropea ikun hemm ċerta laxkar fil-rekwiżiti u tkun tista' aktar tagħmel li trid dan mhux e, permissibbli. Għanna pakketti ieħor li qed naħdmu fuqu, però tfadlilna ħafna sabiex nadottaw. Naraw illi xi kultant għandna ċerta stati membri qed jimxu blura anzi illi qed jippruvaw jerġgħu jgħajmu frontieri ma' stati membri oħrajn. Meta kien hemm ċittadini li diġà kienu igawdu mill mill faċilità ta' ċaqli bej pajjiż u ieħor u jgawdu mill libertà, sigurtà u ġustizzja. irridu nipproteġu ċittadini Ewropej fid-dawl ta' sfidi illi għanna u li għat iridu naffaċċaw. Rajna li kienem iktar populizmu li qed jizdiet u qed imur kontra l-prinċipji fundamentali tal-Unjoni Ewropea għalhekk irridu saqsu x'inhu il-futur tal-programm ta' Stokkolma. Kif nistgħu aħna kif nistgħu dawn il-programm E, nmexxuh mod aħjar u tuħ ċerta ispirazzjoni. Xi programm nistgħu fil-fatt aħna notettaw wara dan programm ta' Stokkolma sabiex naċċertaw li kun nistgħu nagħmlu e, progress deċisiv hekk kif suppost ħejjina permezz tal-Trattat tal-Lisbona. Snin wara li daħal dan il-programm ta' Stokkolma irridu naċċertaw li drittijiet fundamentali tal-ċittadini sa' jkunu aċċertati. Rajna koll l-Aġenzija Ewropea Drittijiet Fundamentali tal-Bniedem. Mhux qed tara li jkun hemm eh, kooperazzjoni tajba bejn il-liġi ġudizzjarja u l-xogħol tal-pulizija. Dan mhux aċċettabbli rridu aħna fil-fatt irridu naraw xinu ma l-benefiċċji veri tal-Unjoni Ewropea u fil-prattika naraw x'affarijiet pozitivi tiġib maħal l-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna l-Sur Lopez Aguilar issa s-Sur Kazini għal 3 minuti. Grazzi Sur Presidente. Jina wkoll qed nistaqsi x'inhu s-sens ta' din il-mistoqsija. Ija priordinata predispożizzjoni ta' inizjattiva permess ta' tlet komitati illi għamlu din il-mistoqsija li qed jaġixxu fir-regola 51. Qed infakkar illi dawn diġà flimkien għalu li il-25 ta' Novembru tal-2009 meta ma kienx hemm eh, din it-trattat xorta waħda kienu għamlu din il-mistoqsija Dan kien hemm regola 51 fi kien hemm meta qalu kien hemm dan tliet komitati illi semmew kemm importanti dan il-punt il-implementazzjoni ta' program ta' Stokolma huwa il-bażi ta' tielet pilastru ta' Trattat ta' Lisbona li ddaħal blan prinċipali illi illi jati il-sovranità demokratika l-Parlament, il-libertà, il-sikurtà u il-ġustizzja bħala mandat. Il-spazju unitarju eh, waħdini f'dan fl-Ewropa huwa fundamentali għal proċess ta' integrazzjoni jekk kif ġie ddikjarat fit-Trattat ta' Amsterdam. Aħna rridu ringrazzjaw il-Kummissjoni eh, tal-li ndiriet ħafna drabin fil-plenarjen kif il-komitati eh, waħedhom fuq il-progress li għamlet it-Trattat ta' Lisbona. Iżda, rridu nkomplu nestendu fuq dak li d-għalunna fil 2009 Iddu nikon nektar sintesi ta' xammer x'mamlietx il-Kommissjoni x'tak li fadal xina xisi il-problemi ta' għaw maħom u l-ipotezi illi huma laqaw u faslu u kif ħajelbuha maħna daqt wasanna għal elezzjoni tal-2014 u issa jekk dan ħajseħ fi żmien ta' kriżi mhux biss ekonomika ma' dik ta' fiduċa fl-Ewropa. U wieħed huwa drammatiku ngħidu nisħu li paċipazzjoni popolari qed tmur għallar fil-pajjiżi kollha mod kostanti dawk li huma e, e, bnew l-Unjoni Ewropea dawk li e, kontribwixxew għalija. Allura rridu nirraġixxu minkejja dan il-fatt fatt ta' dwejja minkejja l-kriżi aħna nistgħu nirġgħu nibdew nirrankaw għax fl-aħħar nistgħu nibdew nitkellmu biżwar l-Ewropa. Qabel kon qegħdin nittrattaw biss il-politika interna fuq il-politika tal-gvernijiet, imissa rridu ngħidu jekk hija Ewropa, iva Ewropa re. Irridu nuru maċċar iċ-ċittadin riżultati li aħna ksibna u jekk libertà, sigurtà u ġustizzja ma dawk li aħna ksibna, mela aħna rridu natu iktar informazzjoni preċiża u konvinċenti fuq dan. Jiena nixtieq illi nagħmel tliet mistoqsijiet partikolari l-ewwel waħda kif il-strumenti ġodda u l-metodi taħid deċiżjoni kellhom influenza fuq l-anijiet illi jridet tilħaq il-programm ta' t Tieni ħaġa blimma mod il-Kummissjoni ħadd tipprova żid il-fiduċja ta' ċittadini fid-Demokrazija Ewropea billi il-mistoqsijiet ikunu meqjusa u meqjusa bħala effiċenti u meqjusa mod effiċenti. Ġidet il-Kommissjoni dwar il-Konstituzzjoni dwar il-Prokura Ewropea. Grazzi. Vielen Dank, Herr Kollege. Grazie ħafna kollega Kazini. Issa għal-Konsil Sr. Crichton. Mikrofonu għal-kalima. Jiena grata għal-Parlament li irrit jagħmel valutazzjoni tal-programm ta' Stokkolma. Il-mistoqsija ta'kom hija wiesa ħafna fl-ambitu tagħha. U minħabba nuqqas ta' ħin li hemm disponibbli għalija jiena se jkun nista' biss nagħti tweġiba limitata. Iżda xorta nispera illi ser taraw illi moċċar illi għamilna progress u ser nkomplu nagħmlu progress f'dan il-qasam. Il-Konsil JHA tas sena li għaddi tamel eh, revizjoni eh, fin-nofs ta' dan il-programm Krem kol eh, rapport ta' progress minna ħatar l-presidenza ta' ċipru. Rajna xi progress kien hemm fil-loqsma kollha koperti mill-programm ta' Stockholm l azil il-ġustizza kriminali, il-protezzjoni ċivili u r-relazzjoni esterni fil-qasam tal-GHA force affarijiet oħrajn. Il-Kummissjoni tal talba tal-Kunsill sabiex ikun hemm eh, reviżjoni ta' dan it-tip Aħna ktibra bil-miktub x'kien il-riżultat ta' dan il-Konsill u edna illi id-dibattitu fil-Konsill wera li kien hemm sodisfazzjon ġenerali dwar progress li għamilna sissa kif ukoll konferma li għandna bżonn nagħmlu iktar xogħol u nkomplu naħdmu fuq dawk il-punti li għadna ma' solvejnijomx u koplu nassiguraw li kemm hemm żona libertà sigurtà u ġustizzja fl-Ewropa numru ta' delegazzjoni tqalu u koll illi dan il-programm importanti sabiex tifinixxu ċerta prioritajiet irridu naħdmu fuqhom il-Kunsill ukoll tal-opportunità lill ministri sabiex itennu l-impenn tagħhom sabiex iħarsu drittijiet tal-bniedem u wkoll il-tħassib tas-sigurtà jsibu bilanċ bejn dawn it-tnejn ma nistax nsemmi kull maġġara minn ftejim tal-2010, però nixtieq nenfasizza ċerta punti fl-azil bilna fuq ċerta program ta' fuq, anzi, qed nifralizzaw il-program komuni ta' azil u um, u kol um, program ta' resettlement konġunt il bilna fuqu u għet eh, nifacċata il proċessa biex nis minn pajizi terzi um, jaħdmu f'pajizi tal-Unjoni Ewropea l-Aġenzija tal-IT ġiet saret operazzjoni eh, taħdem u kena programmi kolli ġewni d'April li għadda stablixxina standards minimi dwar id-drittijiet u l-protezzjoni ta' vittmi tal-kriminalità. U kien hemm rikonoxximent reċiproku ta' kwistjonijiet ċivili Issa rigward kwistjoniet ta' sigurtà interna kien hemm numru ta' direttivi importanti li ġew adottati. Dawn inkludi miżuri sabiex jassiguraw li kien protezzjoni aħjar fuq eh, kontranzi eh, cyber attacks u miżuri sabiex eh, nevitaw li jkun hemm abbuż ta' tfal online u li nipproteġu il-tfal mill-vjolenza u niġġieldu u it-traffikar tal-bnedmin il-Kunsil mod ġenerali jieħu il- punto di vista illi għanna bżon nkomplu naħdmu fuq leġislazzjoni illi diġa dotajna u nassiguraw illi miżuri illi diġa bilna fuqhom namluhom uh, operattivi b'mod sħiħ. il konsil jikkonsidra illi l-applikazzjonijiet tal-proċedura leġislativa normali jridu nassiguraw li din taħdem tajjeb illi ninsaħħu ukoll il-kooperazzjoni bejn l-Stati bejn l-istituzzjoni differenti sabiex il-stabiliment ta' zona ta' libertà, sigurtà u ġustizja tkun verament waħda li taħdem sew. Il-Trattat ta' Lisbona diġa wera illi regoli li fit-Trattat ta' Lisbona diġa rew illi kienu utli. Ridu kol naċċertaw li kunem kooperazzjoni interna anka fuq il-klawzula ta' solidarjetà illi żgur seterna fil ġejjini sabiex inkomplu insaħħu l-kooperazzjoni bejnietna l-European External Action Service qed kompletajna nagħmlu kooperazzjoni aħjar, speċjalment meta jkun hemm eh, kwistjonijiet internazzjonali marbuta ma' affarijiet għandi jaqgħu taħt il-GHA. Nista' nħarsu bċerta sodisfazzjon għalhekk lejn dak li diġà ksibna fil-programm ta' Stokkolma, iżda dan qatt m'għandu jwassalna sabiex ehm, ma nkomplux naħdmu jew nieħdu l-affarijiet iktar bil-mod, l-istituzzjonijiet kollha jridu juru fil-prattika illi iridu jagħmlu progress kemm jista' jkun imaġġel għall-implementazzjoni tal-programm ta' Stokkolma u nkomplu naħdmu sabiex ikollna Ewropa iktar miftuħa u iktar ġusta. Grazzi ħafna. Vielen Dank, Frau Ministerin Creighton. Es folgt nun. Grazie, Hafna, Sir Creighton. Signora Creighton, es il Kommissario Borch. Jena minna ħatijaj nishtiq namel ftit kummenti bil-Taljan. Parlamentari. Jena nishtiq ringrazzja il-kellima ta' din il-mistaqsija Lex hawnhekk qed nitkellmu mhux biss dwar lista ta' dawk l-affarijiet illi aħna ksibna tul il-programm ta' Stokkolma, imma ukoll ix-xkil illi il-Kummissjoni ħoss illi hemm fl-implementazzjoni ta' dan il-programm. Għadni nota ta' dak li qalu l-Onorevoli Berlinger li Iva hemm din il-lista iżda hemm ħafna kien hemm ħafna pubbliċità, kien hemm riklamar e, kemm kienet kemm kien hemm implementazzjoni tajba ta' dan il-programm. Il-pajjiż illi jiena l-iktar naf ġivri Malta. Daħlet fis sistema ta' Schengen fl-2007. U ħafna drabi ngħid li nnifsi li issa l-imġġorata huwa possibbli illi inti tista' tista' tista' issuq karozza minn Malta sa' Stockholm mingħajr ma waqfuk darba. U Dinja xi ħaġa kbira li aħna ksibna mill-Unjoni Ewropea. Ġifieri dawn il-frontieri li fil-passat tant u gwerer pal frontiera bejn il-Polonja u l-Ġermanja jew bej Gorizja u l-Gorizja ġrida. Imma issa illum qegħdin eh, mhux biss qegħdin xi ħaġa astratta hija fil-mappa, minn mappa ġeografika, hija xi ħaġa konkreta. Din huwa biss eżempju. Ma jfissirx illi m'hemm xkiel. Wieħed minn dan l-xkiel huwa li dan ġi fluenzat eh, dan skużani ġi msemmi missura gujjar Gwijar. Jiġifieri eh, il-populizmu li kiber mod nazzjonalistiku ar sens tal-kelma. Jiġifieri li ndaħlu xkil fil movement ħieles ta' persuni. Mm, per besta skuża jew oħra. U dan ġi kien hemm promozzjoni tagħha mill-idea li hemm tentattiv illi aħna neqirdu dak li aħna konna qegħdin nippruvaw nibnu b'tant sabar, tant sagrifiċċju għaliex għalina hija ġabla ta' xewka, hija pjerta mir propjament, u allura aħna rridu nkunu gburin biha. U aħna ma rridux indaħlu dan ix-xkil f'xaħġa li għalija hija wirt li aħna nistgħu natu għal ġenerazzjonijiet li jmiss. So I would like to thank the uh, the three uh, Nixtieq minnaħa tiegħi nejt li din għanna bżon xaħġa li nistaw nadduwa bħala wir ta' ġenerazzjoni li e, jimiet. Nix nirringrazzja l-awturi ta' din il-mistoqsija tliet snin ilu il- karta ta' drittijiet fundamentali poġġew li ċittadini fil-qalba tal-Unjoni Ewropea pal ċittadini ta' din l-Unjoni u kienet pass kbir il-qoddim il-Kommissjoni eh, ħad bdiet taħdem fl-2010 tagħmel dawn il-miżuri neċessari illi jagħmlu din is-sistema realtà is-Sinjura Reding illi sfortunatament illum ma tistax tkun minħabba raġunijiet personali kif ukoll is-Sinjura Malmstrom id-diskutew eh, fuq l-implementazzjoni tal program ta' Stokkolma f'Settembru illi għadda u kien hemm progress importanti. Which in simple U mod sempliċi dan ifisser illi jridu nħidu azzjoni konkreta illi l-Ewropa taġa titpoġġa fil-direzzjoni tajba. Per eżempju, aħna eh, neħejna ne il-proċedura eżekwatu, il-proċedura mimlija burokrazija kif ukoll il-verdetti minn stat membru jkunu rikonoxxuti fi stat membru ieħor. Aparti minn fuq il-pakket tal-insolvenza li aġġorna il-regolamenti eh, preżenti fuq l-insolvenza transkonfinali. Rridu illi negozji kollhom ehm, t-tieni ċans anka biex insalvaw ix-xogħlijiet. B'dan il-mod inkun qegħdin innaqsu il-pis amministrattiv għal negozjati kif ukoll inħarsu il-data personali, però minna wkoll il-ħidma tagħna fuq il-dritti eh, tal-vitmi, per eżempju il-direttiva fuq il-vitmi tal-reati fost regolamenti oħrajn jgħinu biex il-vitmi tar-reati kollum iktar, iktar drittijiet fil-ġuri. Fil Apparti minn hekk ħdimna wkoll fuq id-dritt ta' traduzzjoni tal-interpretazzjoni biex anka natu iktar appoġġ lil dawk il-persuni il li jkunu involuti eh, f'ġuri u nixtieq jiena mingħatejn ringrazzja lill kummissjoni u lill kunsill tal-impenn konġunt tagħhom biex eh, intejbu dan l-aċċess għal l-avukati illi kif tafu intom ukoll eh, dan huwa regolat b'mod differenti kemm fuq livell legali u anke livell ta' implementazzjoni. Issa fuq il-liġi kriminali l-Kummissjoni qed tipproponi eh, standards minimi biex tipproteġi l-Unjoni Ewropea kif ukoll l-euro kontra prodotti folots. Dan biex intejbu eh, u insaxħu il-prodotti tal-Unjoni Ewropea id-drittijiet taċ-ċittadini huma element essenzjali tal-proġett ta' integrazzjoni tal-Unjoni Ewropea. F'dan il-kuntest aħna preżentajna dan ir-rapport annwali fuq il-Karta Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniet ta' fundamentali kif ukoll ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa. L-approċċ tagħna huwa li niffokaw fuq l-implementazzjoni ta' drittijiet fundamentali. Il-Kummissjoni apparti minn hekk ħadmet iktar. Iktar li l programm ta' Sokħolma illi fin-natura tiegħu jagħti il linji gwida, però dan mandux jitqis par l-unika direzzjoni. Per eżempju, f'Marzu tal-2013 il-Kummissjoni preżentat il-EU eh, e Justice Scoreboard illi tejn l-istati membri fl-iżvilupp ta' ġustizja iktar effettiva, tati, objettivi eh, li tista' toqgħod fuqhom kif ukoll data li tista' tikkompara fuq il-kwalità l-effettività tal-sistema ġudizzjarja fl-istati membri kollha. Ħafna jisejħula bħala name and shame. Jiena nippreferi nsejħilha name and praise. Din hija biċċa għodda li tista' toħloq iktar indikaturi fil-floqsma rilevanti. Issa fuq il-kustjonijiet interni għamilna ħafna kizbiet fil-plenarja li jmiss il-Parlament sa nivvotaw eh, fuq zona komuni kontra l-sfruttament u l-persekuzzjoni b'regoli komuni fejn l-Istati membri koperaw fl-imkien eh, fiħdan is-Solidarjetà Ewropea il-VIS u il-Schengen 2 il-sistema Schengen 2 huma odda tajba ħafna biex nassiguraw il- ċirkolazzjoni ħilsa fejn il-frontieri għaċ-ċittadini tagħna. Aparti minn hekk għandna kooperazzjoni fuq livell ta' Schengen u għandna iktar governanza tajba ta' din il-żona u tajibna anka sorveljanza tal-frontieri tagħna. U issa forsi ħanilħu qbil fuq iż-żewġ aspetti. Issa, l-Aġenzija Frontex għandha mandat ħafna iktar b'saħħtu tipproteġi iktar id-drittijiet tal-bniedem għandna wkoll mandat ġdid għal Europol wara li daħal it-Trattat ta' Lisbona. Għandna wkoll strateġija interna ta' sigurtà u anke noħolqu rapporti fuq l-implementazzjoni tagħha. Apparti minn hekk għandna il-ħidma tagħna kontra t terrorizmu, naħdmu kol mal-Stati Uniti u l-Awstralja għanna u koll direttivi kontra l-abbus ta' tfal fuq l-internet, apparti minnek, u għedin naqblu ma' mal protokoll kontra l-armi tan-nar tal-ġnus ma'uda, u għanna politika ġdida u koll kontra l-korruzzjoni. Minħabba il- issa fuq il-mobilta globali għanna diskussjoniet mal-pajis ġirin tana, diskussjoniet li marru tajab ħafna fuq il-liberalizzazzjoni tal-viza, manka ammissjoni, għanna proposti fuq l-istudenti ġej minn pajjiżi terzi kif ukoll ħaddiema li jiġu jaħdmu fl-Ewropa għal ftit u kif ukoll l-integrazzjoni tal- ċittadini ta' pajjiżi terzi u r-riunifikazzjoni tal-familja. Għat fadlinna fuq xiex naħdmu, per eżempju fuq proposta tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Ewropew illi jkun eh, jaħdem kontra dawk ir-reati kontra l-finanzi tal-Unjoni Ewropea. Kif ukoll fuq il-reati li jseħħu fuq l-internet dawn kollha huma prioritajiet, dawn huma oqsma sensittivi ħafna illi ħafna drabi konna niswom bis fuq livell nazzjonali il-teħid eh, ta' deċiżjonijiet tal-Unjoni Ewropea u aktar adattat eh, għal l-istituzzjonijiet taħt it-trattat tal-Lisbona. Għal darbohra nixtieq nerġa' nisħaq fuq l-infurzar tal-leġislazzjoni illi għandna palissa. Bżon partikolari illi għanna bħalissa li rajna fuq xur li għaddew huwa il-stat ta' dritt kif qal il-President Barroso matul dawn l-aħħar xhur anzi f'Settembru li għadda fil-diskors ta' State of the Union għanna bżon strumenti mhux żewġ estremi mhux biss il- artiklu seba' jew nkella dak li seħ il-soft power ġifiri. Il-Kummissjoni tittama illi l-Parlament jappoġġa mekkanizmu ġdid illi jippermetti l-Unjoni Ewropea tieħu azzjoni iktar effettiva. Grazzi. Vielen Dank, Herr Kommissar Borch. Es folgen nun die Redner im Namen der Fraktionen. Es beginnt. Grazie ħafna Sur Borch, issa fisem il-gruppi Anna Sur Zwifka għal 3 minuti. Grazzi ħafna ziz kollegi, komissarju. Meta tlet snin ilu loqna il-programm ta' Stokkolma konna nafu mod tajjeb illi dan kien pjan ambizzjuż li konna ħafna inizjattivi leġislattivi fuq il-ġustizzja l-komunikazzjoni u li kien se jkun diffiċli ħafna biex nimplementaw dan huwa punta ta' kuntatt bejn 27 eh, sistema ta' leġiżlazzjoni differenti għal ġit ta' dawk iċ-ċittadini li qegħdin jiċċaqilqu b'mod ħieles li jaħdmu b'mod ħieles fil-pajjiżi eh, kollha dinja biċċa xogħol diffiċli, titlob ħafna eh, xogħol anke fuq livell tekniku, però meta nifinalizzaw il-ħidma tagħna fuq dawn il-proġetti, illi semmew mill-kellima li għaddew u ma ta' sodisfazzjon kbira lix dawn inġibu magħhom ħafna iktar valur ċittadini tagħna anke għal eh, kumpaniji illi jaġixxu b'mod transkonfinali. Jiena kont ħafna fis sessjoni ta' ħidma u naf kif dawn il-proġetti ridu jidu għaddejjin għal numru ta' xhur u snin fil- program ta' Stokkolma kena proġetti illi nittama li jintużaw fil-pratika l benefiċi ta' dawk iċ-ċittadini illi jista' jkun eh, jisibu ruħom f'diffikultà biex dan iseħħ dawk li għadmu fis sistema tal-ġustizja jridu jkunu jafu japplikaw il-regolamenti l-ġodda fuq il-divorzju, il-wirt, il jew inkella dispożizzjonijiet legali oħra issa bħala membru tal-Kumitat Legali kemm darba tennejt illi il-Kumitat il tagħna jipromovi taħriġ għal l-avukati kif ukoll għall-imħalfin. Aħna nifukaw ħafna fuq l-azzjonijiet ta' informazzjoni li huma immirati għal ċittadini, però rridu nkunu iktar ċari, iktar miftuħa fil-komunikazzjoni tagħna u nipromovu iktar soluzzjonijiet li huma preżenti fil-Liġi Ewropea. Minkejja li sar progress fil-Parlament Ewropew, għadna qegħdin nistennew iktar proġetti fuq il-dokumenti ċivili Nafu illi l-ħidma leġislattiva fuq il-Helsin Sigurta u Ġustizzja ma jintamux biss fuq il-programm ta' Stokkolma għaliex ċittadini għandhom problemi oħrajn, ovvjament, irridu nużaw l-opportunitajiet illi diġa qegħdin fl-Unjoni Ewropea. Sar ħafna xogħol, però mhux biżejjed, ma nistax nisruq biss fuq il-liġi. Il-Kummissjoni Ewropea riċentament pubblikat inizjattiva għal tisħiħ ta' drittijiet ta' ċittadini Ewropej illi turi il-tappi li ridu nieħdu issa. U hawnhekk nixtieq nikkonkludi. U għalhekk illi il-mikrofonu tal-kellim jinqata' issa għal 2 minuti u nofs sur Gerero Salom. Grazzi ħafna, Sur President. il-leġitmità ta' kull sistema politika tiddependi fuq ir-riżultati illi eh, fejn ittejjeb il-ħajja ċittadini tagħha. Kif ukoll fuq il-valuri illi iċ-ċittadini jaqblu magħhom dawk il-valuri illi jagħtu identità lil din l-Unjoni Politika nafu illi bħalissa l-Unjoni Ewropea mhux qiegħda toffri riżultati tajbin. Fejn għandu x'qsam kabbir, il-xogħol, il-politika pubblika, fost kwistjonijiet oħrajn. U ngħidu dwar il-valuri? L-Unjoni Ewropea hija proġett politiku bażat fuq il-ħelsien, fuq solidarjetà, fuq ir-rispett tal-drittijiet ta' ċittadini u l-valur fundamentali huwa dak is-sens li tappartjeni li tkun parti minn proġett komuni politiku. Daqt nkunu qegħdin niċċelebraw it-tielet anniversarju minn middu beda l-programm ta' Stokkolma u l-Kummissarju u il-presidenza eh, għalu li sar progress, però jiena nixtieq insemmi tliet kwistjonijiet fejn hemm problema, pereżempju il-ħelsien eh, il-movement ħieles. Il-Komissarju sema dak l-eżempju li tista' tivvjaġġa minn Malta għal Stokkolma mingħajr ma tintaqa' ostakli għal moviment ħieles. Però dan Probabilment għax ma kellux jaqsam bej il-Ġermanja u d-Danimarka. Jew ma marx mill-Ewropa tal-Vant għal renju Unita għax hemmhekk ukoll eh, kien jintaqa' ma' xi ostakli. Nafu li hemm ċertu konflitti fil- fil-Parlament u l-Kunsill fuq il-kwistjoni ta' Schengen. U dan ma jawgura xejn tajjeb għadna ma sibni soluzzjoni anka wkoll għal eh, l-aċċess trasparenti għad dokumenti. Għamilna wkoll eh, mistoqsija orali fuq din il-situazzjoni ma kalħarsien ta' drittijiet ta' ċittadin. Il-Komissjoni konkludiet eh, il-negozjati ta' mal-Kunsil tal-Ewropa fuq ftehim dwar konvenzjoni u ġala darba ikonna il-verdet mill orza l ġustizzja Ewropea eh, nappella li jkun hemm iktar ħarsin ta' drittijiet ta' ċittadini. nun für zwei Minuten Frau Kollegin Wikström. Grazzi l-Onorevoli Wikström. Grazzi sew President. Komissarju. Jiex ħaġa tassew sabiħa li nista' niddiskutu dan is-suġġett tant importanti miegħek lejla. Il-programm ta' Stockholma jiffoka fuq eh, Ewropa li hija miftuħa, trasparenti, li jżomm iċ-ċittadin fil-qabta kollox. Issa qed nitkellmu fejn sar is-suċċess, ta' saru s-suċċessi u fejn qed fadilna x'naqtfu. Il-programm jgħid fost affarijiet oħrajn illi aħna rridu noħolqu sistema komuni għal ażil U aħna irnexxilna fi żmien meta l-ekonomiji eh, tal-istati membri kienu qegħdin ħabtu ma' xeba problemi. Aħna bħalissa rreġistrajna ħafna progress Jiena nixtieq ngħid kemm jiena kuntenta illi aħna issa għandna ċertezza legali għal din is-sistemi ta' azil anki solidarietà bejn l-istati membri għall implementazzjoni sħiħa xi darba. Għanna fil-programm nitkellmu eh, dwar li insaħħu il- il eh, ripatjazzjoni tal-rifugġati. Eh, u dinja importanti ħafna di tal-resettlement għaliex eh, rridu qablu ċifri li għanna fl-Ewropa meta qablin ma l-resettlement li għan fil pjata tad-dinja. Jina kont rapporter ukoll direttiva fuq il-riċerkaturi minn pajjiżi terzi li ġejjin fl-Unjoni Ewropea u naħseb fissa f'waqtu illi Eh, hija xi ħaġa li rridu nsolvu għaddi li konna il-brain drain ta' riċerkaturi tagħna ta' xjentisti tagħna l-Stati Uniti aħna rridu nżobbu hawnhekk fil unjoni Ewropea. U nixtieq billi nfakkar il-Kummissarju Borg illi eh, kien il-Komissjoni ta' weda inu illi joħarġu il-proposti fuq il-rikonoxximent reċiproku tal-istatus ċivili. li ġimu jen taħt il-programma ta' Stokkolma ma xejn ma sar sissa dan ir-rigward. Ma nistax nemmen li l-Kummissjoni qed tipprova tara kif ser taħrab mill-weda tagħha. Il-mikrofonu etta. Grazzi. Signor Neveli Sangentini. Grazzi President. Jiena qed nisma' l-Kummissjoni l-Kunsilli li qed jagħtu l-listi sħaħ ta' proġetti fil-programm ta' Stokholma. Eh, fil-qasam tal-Helsin Sikurta ta' Ġustizzja li kienu ta' suċċess naħseb il-koll nistgħu nżidu l-istima l-proġon li proġetti iżda ma nistgħux inkejlu l-proġett il-progress fis-sfond tal-kriżi ekonomiko fl-Ewropa. Aħna rridu kol inħarsu lejn il-mod kif Sensila siħa ta' dibattiti fl ewropa fuq is-senjiet etiċi, drittijiet ta' ċittadini, drittijiet ta' tal-konvenuti, drittijiet ta' rifugġati, dawn kollha qed jiġu trattati kif trattati fil-Kunsill. Għal snin twal il-Parlament kien lest li jivvota fuq eh, politika komuni għal azil. U eh, l-Kunsill ma jistax juri xorta mhux lest li juri solidarità fil istat membri. Il-programm ta' Stokkolma ġie adottat qabel it-Trattat tal-Lisbona. U aħna ma nistawx naħseb nimmiraw iktar lejn li nixbu programmi kbar, anzi aħjar nifokaw fuq li nadottaw leġislazzjoni balanċata tajba li tħares il-ġittijiet fundamentali tal bnidem eh, Mhux biss fil-qasam tal-liġi kriminali laqas. U li ma nippruvawx nimmiraw wis eh, fil li għal-program li diġawa antikwat pratikament. U aħna ma nistawx pero naqblu fuq xejn sakemm ma jaqblu l-Kunsill bejnietom. Per eżempju, dwar il-fiduċa reċiproka, dwar kwistjonijiet kriminali, il-European Arrest Warrant. Persuni ġifiri jistaw jiġu trasferiti minn pajjiż għal ieħor mingħajr ma jkun hemm għajnuna legali sura ta' dinja għamil tabli, ma seċi kollok din ta' kooperazzjoni meta ma jkunx hemm din il-fiduċa bejn il-pajjiżi stess. Ġbir bażikament qed jekk ħankomlu nibnu fuq din in-nuqqas ta' fiduċa mhu ħan naslu imkien. Grazzi tassew, Signora Sargentini, issa uh, Honorevoli Kirkop issa l-esqin lejn tmim terminu parlamentarju issa ġejja terminu ġdid, marda ġdid fil-qasam ta' ġustizja u affarijiet barni u affarijiet interni skużani. Hemm affarijiet irnexxew u affarijiet li fallew jiena xorta naħseb li jridu nagħmlu inqasu namlu nagħmlu aħjar Per eżempju, il xogħol fuq l-internet fuq kuntal fuq l-internet ukoll ix-xogħol eh, dwar il-minorenni mhux akkampanjati li tisir problema kbir madwar l europa Dawn hemm eh, kien hemm suċċessi f'dan ir-rigward. Aħna rridu nkunu ambizjużi ma' rissiċċi dak li aħna nistgħu niksbu jiena nħeġġet il komissjoni il parlament biex jiffukaw fuq fejn nistgħu nikontribwixxu l-aktar u fejn nistgħu nżidu protezzjoni u ċarezza u mhux nikomplikaw l-affarijiet. Jek ikollna iktar solidarieta u rida tajba, però mhijiex dejjem aħjar. Jekk ikollok iktar fiduċa, kooperazzjoni u effiċenza u jekk il-Kommissjoni li trid li taċċerta li jkun hemm konsistenza mela tara li ħajkun hemm rispett tal-differenzi bejn l-istati membri fis-sistemi legali tagħhom imma li jkollna suċċess fil-ambizzjonijiet tagħna. Mhux dejjem qegħdin nimraw lejn lejn il-soluzzjoni tajba. Assissa il-program ta' Stockholm għatma kelli revizjoni u evalwazzjoni, aħna nistaw niksbu l-aħjar suċċess permezz ta' komunikazzjoni tajba bejn istituzzjonijiet biss. Il-revizjoni li tant meħtieġa għada ma saritx. U għalhekk nitlob il-Kummissjoni issa biss jevalwa il-suċċessi tal-programmi ta' Stockholm u anki ġufijiet tagħha biex aħna nkunu nistgħu nimxu l-qudiem mod kostruttiv imma mhux bajni nagħmlu ingrazzi. Grazie Sir Kirkop. Tippermetti li l-Orlob ma temmilek mistoqsija? Iva. Grazzi tassew. Onorevoli Kirkop, inti tħoss illi ir-Renju Unit għandu jekollu opt-out mill-EAW meta għandu ċans li is-sena diħla jew le? Grazzi ta' sew ta' din mistoqsija tant interessanti. Il-Renju Unit ovvjament ħaj evalwa s-sitwazzjoni dwar dawn il-kwistjonijiet kollha inkluż il-pożizzjoni tal-AW kif ukoll il-benefiċċji u żvantaġġi ta' din il-mandat u ħtieġu ta' riforma ta' dan il-mandat. Nasebaw ħafna f'din is-sali li jaqblu magħna r-riforma hija meħtieġa. Iżda minajr ma nikalkula ovvjament l-effetti sħaħ li ħajkollu fuq ċittadini tagħna, ċittadini ta' Unit kif ukoll pjata l-Ewropa possibbli li jiena bħalissa nagħmel eh, indikazzjoni ċara, għat indikazzjoni ċara ta' x'ser nagħmlu ma nagħmlux iktar il qudiem Grazzi sur Kirkop, issa għal-minuta u nofs, issu Tranta Filidis. Sur President fid-dawl tal-affas multianwali li jmiss għal ħessin sekwetaw ġustizja dak li għana bħalissa mux bizziet aħna għanna bżon set mux kwantitattiv imma kwalitattiv ta' kontrolli aħna rridu naraw eżattament fejn insabu f'rigward ta' sigurtà u drittijiet ta' sigurtà. Aħna dejjem ngħidu nagħmlu progress f'kwistjonijiet ta' sigurtà, pal per esempio ma minna bis-Swift u bis-Smart Borders, iżda qegħdin inkaxxu saqajna meta niġu għad-drittijiet tal-bniedem, per eżempju għal dak li huwa aċċess tad-dokumenti u ħarsin tad-data. U dan huwa importanti għaliex kwistjonijiet għandhom huma marbuta ma' sigurtà dejjem jiswew ħafna flejjes sul kummissarju. Limma linji ta' politika se waslu għal finanzjament tal-frontier jaqlin fil-ġejjini. Aħna irridu iktar valwazzjoni ta' kwalità kifet. Aħna irridu nivalwaw l-implikazzjoni ta' trattat tal Lisbona f'dak li huma leġitimizzazzjoni demokratika. Il-Parlament Ewropew ħafna drabi l ġemp dan il-teħid eh, id-deċiżjonijiet sabiex inkunu nistgħu intafu tħassib ta' xi stati membri fil-Kunsill. biex nelbu distaġnar li fil-Kunsil b'dak li huwa l dak, nista' kon eh, fakkar kom il kunsil eh, għal għajneħ għal dak li qalu l-Parlament fl-ewwel qari tagħhom. Grazzi, Sur Transefodidis issa għal minuta il sinjur Zusfa. Grazzi, Sur President. Jina nistaqsi xilu tajab dwar dan il-program ta' Stokalma meta qabla ma' kontrol tal-frontieri li stati membri jridu jissiru meta nkunu qegħdi jridu nwaqfu movimenti kriminali. Il-programm Għad ma jistax qed jgħid li wieħed ma jistax jinnega xi ħadd li jagħmel jkollu EAW mandat tal-arrest Ewropew dan ifisser li kien hemm ħafna nies li spiċċaw f'ħabs eh, f'pajjiż mhux tagħhom eh, għal xejn dan ma naqqasx il-firxa ta' migrazzjoni, sempliċement waslet għal konċentrazzjoni ta' migrazzjoni f'xi stati membri. U allura l-programm mhux qed jgħin iċ-ċittadin, anzi pjuttost il-kontra, il-mistoqsija li din nistaqsu nfusna hija jekk il-programm ta' Stokkolma jagħti servizz iċ-ċittadin, il-tuġiba jalleha. Il-programm ta' Stokkolma u falla. Irridu waqfuh u ma nistgħux indaħlu programm ġid postu. Grazzi. Grazzi issa tlet minuti is-Sur Papa Nikolaw. Grazzi ċer. Dwar jekk għanix bżon programm ġdid. Naħseb illi nistanati risposta ċara hija huwa programm ambizjuż. importanti li aħna se nimmetqu dan il-programm tant ambizjuż. Jina hawnhekk naqbel mal-Konsil u Komissjoni Ewropea. U nixtieq nisħaq illi il-Ministri jilqaw il-riżultat u mbagħad eh, mxu l qoddim ma ma sawx nagħmlu hekk biss aħna rridu maqdru iktar in nuqassijiet tagħna eh, id-dewmin li aħna eh, għamilna fil-twettiq ta' ċertu dispożizzjonijiet fuq livell Ewropew Ovvjament, l-atti mxew il-qoddim, għamilna parti mix-xogħol u bla dubju ta' xejn meta mqabblin mal-2008 il-qada interistituzzjonali mara tal-aħjar. Il-Trattat tal-Lisbona jbiddel il-mod ta' modus operandi ta' kullħat, Aħna bil-mod il-mod qegħdin naddattaw ruħna. Aħna eh, għamilna ċertu sviluppi u eh, anki kena kod deċizjoni, li qed taħdem aħjar. Ovvjament dejjem hemm nuqqasijiet u difetti illi aħna rridu insolvu. Jiena m'iniex ċert illi il-koll għarrafna eħtieġa illi nilħu bil minħabba dawn l-sfidi komuni li qegħdin ħabtu wiċċa magħhom aħna rridu ftehim illi ehm, inkludi t tlet istituzzjonijiet kollha hawnhekk. Irridu approċċ bilanċat dan huwa ta' importanza deċiżiva, speċjalment dwar id-dejta speċjali għandna bżonn ħarsin ta' drittijiet tal ċittadini aħna ovvjament irridu nħarsu id-dritt tal-privatezza, sta' u koll aħna nettiġu s sigurtà Aħna għanna dritt fil-pakket tal-azil għal dawk li qegħdin fitxu għażil, iżda wkoll illidu niġġieldu kontra migrazzjoni illegali. Eżis kollegi. Iċ-ċittadini Ewropej iħossu illi inqas illi hemm inqas eh, protezzjoni, huma inqas sikuri milli kienu fil-modi u dan wasal għal ideja ta' estremizmu anki f'pajjiżi li mhumiex qegħdin jiġu mill-quta mill-kriżi. U din hija sfida kbira oħra għas ta' il-ġustizzja u l-ħelsi. Il-Ministru semma il-klawżola ta' solidarjetà. Eh, aħna eh, nkollu nsemmu dan il-klawżula tal-ripaċazzjoni, tal-resettlement clause, iżda għadna ma minna xejn sew dwarha. Aħna wkoll qed niċelebraw is-Sena Ewropea tal-ċittadini u allura irridu inżommu il-ċittadini fil fil-ċentru taħsib tagħna meta nkunu qegħdin nagħmlu unidu kol deċiżjoni. Grazzi tassew. Issa żewġ minuti u nofs, il-Onorevoli Guillaume. Ek kif kena fil tejn ta' Tampa kif ukoll tal-programm ta' The Hague, il-programm ta' Stockholma kien kien programm ambizzjuż. Iżda il-reviżjoni ta' nofs is-sena l-midterm review jissuġġerixxi xi jkun hemm ċertu eh, ċertu dispjaċir. Għax aħna jiddispjaċina sa wara ċertu ammont ta' snin illi aħna qegħdin jiġu trattati bħala ċittadini ta' tieni klassi bħalma konna taħt it-trattat ta' Maastricht meta konna biss entità konsultattiva l-attitudni tal-istituzzjonijiet lejn il-Parlament juri illi aħna m'għandniex biżejjed influenza fuq xi ħaġa li taffettwa ċ-ċittadini. Aħna pereżempju jdu nħarsu lejn eh, strateġija ta' sikurtà interna, ta' sikurtà ta' frontieri esterni u aħna rridu aħna qegħdin naraw illi issa hemm ċertu eh, skrutinju politiku li huwa l-iktar limitat lejn l-aġenziji u eh, kien hemm problemi biex nilħu jsibu sistema l-azil komuni, ovvjament is-solidarjetà mhijiex fil-qoċċata. Allura kellna aħna fallejna biex niksbu ċertu għanijiet ewlenin bħal ma pereżempju kienu id-direttiva ta' antidiskriminazzjoni eh, li juri kemm għamilna progress f'ir f'dan ir-rigward. Kollegi, nixtieq nisma' eh, Kummissarju Skoloni, nixtieq nisma' aktar dwar li namlu aktar biex intejbu il-kredibilità tal-istituzzjonijiet. Grazzi, Onorevoli Gijom, issa għal minuta il-Onorevoli Wojciechowski. Grazzi, President. Pala rappresentant ta' partit politiku li jismu eh, Law and Justice, jina kontent illi il-għad mill-prioritajiet tal-program ta' Stokkolma hija fil-fatt il-liġi u ġustizzja. Eh, Fl-Ewropa għandna ħafna liġi ma mux bizzir ġustizzja. Ġudizzjarju indipendenti mhuwiex eh, mhuwiex wieħed illi xaġa li ma jistax tagħmel iżbalji dan qed ngħidu mill-esperjenza minn pajjiżi ma anki f'pajjiżi oħrajn qed nitkellem dwar każijiet drastiċi fejn tfal ġew eh, misruqa minn ġenituri tagħhom. Ġifieri ġudizzjarja trid tkun indipendenti imma ma jfissirx li ma jkun hemm ebda kontroll ta' xejn eh, minn ta' parlamenti li huma eh, meletti demokratikament. Il-ġudizzjarja e ma tistax issir stat fiħdan stat u dan huwa każ xi ħaġa li aħna rridu nagħtu aktar attenzjoni. Grazzi tassew. Is-Senjura Anst. Grazzi tassew. Naħseb illi il-mod kif il-Kummissjoni u il-Kunsill kienu qegħdin jippreżentaw l-evalwazzjoni tal-programm ta' stess huwa pittost tramp. Għaliex kien hemm nuqqas ta' analiżi fil-fond, e kieku kienem xi ministru mistat membru qed jgħidilna dan tgħid kemm kieku qegħdin il-maqdruhom għaliex aħna noqdu il maqdruhom tal-fatt li huma mhux qegħdin iħarsu lejn il-budget tal-Unjoni Ewropea. Biss biżejjed attenzjoni. Is-sinjora eh, M'sur mhix qiegħda hawnhekk imma i inata flejes u jekk inti tiddaħħal sistema li tiswa ħafna flejes fis minar ma inti tevalwaħ sew biex tara jekk qed jagħmel xoru u qed jilħaq il-ħtiġijiet li suppost il-rekwiżiti li suppost qed jilħaq, mela ħadd mur fil-kummissjoni mu qed jinkwitaw fuq l-ispejjeż li qegħdin jintef, il-flejs qegħdin jintefqu. Iżejjed, il-mikrofonu jinqata'. Grazzi l-Onorevoli Ehrenhauser. Iva, Jħasra li inti tajt il-mikrofonu l-onorveli ħan, sax nasib kien kontributor ħafna li kienet għattameli, ma somma. il-punti ti għaj, il-disponibilità ta' data, disponibilità ta' informazzjoni, persuni li huma l persuni li huma intizi għal dawn il-programmi li jolqtu l-dak li suppost jolqot no, no, għed mill kriterji li mija u rridu nid-deċidu jek, kwistjoni ta' sikurta interni kienu suċċessi għaw le. Allura nixin nitkellem dwar ġestjoni ta' informazzjoni interna. il koherenza u l-konsolidazzjoni hija waħda mill-għanijiet ewlenin tal-programm ta' Stockholm f'dan il-qasam. Ligam Europol, Frontex, fej eh, pjattaforma ta' informazzjoni tista' tiġi skambjata u analizzata, eh, nimmu kol għanna strateġija ta' informazzjoni. U mistoqsija tiegħi il-Kunsill għadin, mis mistoqsija għadin, L-informazzjoni, strategija ta' informazzjoni u ġestjoni sa' fejġet implementati, x'tib ta' problemi li tqajna magħhom, x'suċċessi kena fjedi. Kieku nħun gossi kittina informazzjoni fuq dan ir-rigward. Grazzi, Honorable Ehrenhausen, is-Sinjura Ernst. Grazzi tal-kontribut ġenwin mandu xaqsam mal-kontributi, għandu xaqsam li naraw li hemm bizzejet eh, ħin li jem bizzejet ħin jew allokat kif suppost. Nasur Anġalili, Grazzi. Il-programm ta' Stokkolma jirrappreżenta strateġija importanti mazzjonijiet konkreti biex iwettqu spazju Ewropew ta' veru għal-libertà, sikurtà u ġustizzja għal għan ta' biex ċittadini. Dan kien pjantazzjoni li Eh, beda f-2010 illi għandu program ambizjuż ferm lan kien illi inħarsu sa barra il-valuri eh, rispett tal-persuna, id-dinjeta tal-bnidem, libertà, l-ugwaljanza, solidarjetà li jipprova illi jitfa fiċ-ċentru iċ-ċittadin fil-ħajja tiegħu ta' kuljum aħna rridu nħarsu nipprovaw nistgħu ngħidu li kellna riżultat pjuttost tajjeb, speċjalment fuq nitkellmu dwar il-mandat ta' protezzjoni Ewrop ta' Rest Ewropew. E, ta' protezzjoni skużani Ewropea li hija mandat e, li hija fuq qudiem fil-qasam leġislattiv waqt għat niskelmu dwar lajnuna u l-protezzjoni ta' persuni li għaddew minn e, rejat, kienu bismi ta' rejat, kif ukoll il-ħarsin ta' minorenni fl-Unjoni Ewropea inklusi direttiva kontra l-abbużi u il-pornografija ta' tfal fuq l-internet li jina kontra porter ta' dawn il-dossiers. I ovvjament għatfallinna xnaqtfu, ovvjament aħna għajkonna. Namlu evalwazzjoni sabiex inkunu nistgħu nkejlu il-problemi kollha li aħna tqajna magħhom fil-pjan ta' implementazzjoni sabiex inkunu nistgħu ndaħlu il-emendi neċessarji sabiex ikun nistgħu niftħu fazi ġdida biex ikonna kooperazzjoni koerenti u mtejba bejn l-istrateġija tal-pajjiżi membri kollha. Vielen Dank, Frau Kollegin Angelilli. Es folgt nun für eineinhalb Grazie ħafna, Signor Angelilli, għal minut għal minuta 30 eh, sekonda il-Sr. Eh, il-Trattat tal-Lisbona ġab bidliet kbar fil-teħita deċizjonijiet, iżda ma nistawx ma tantx naraw riżultati fil-prattika, ma narawx l-impenn tal-Kunsill għall-eżekuzzjoni. U wieħed mill-aħjar eżempji fil-fatt kien il-fatt li d-teħita deċizjonijiet nżamm fuq livell intergovernamentali Ir-Roma kellhom jfaċċjaw problemi. Dokumenti tagħhom kien hemm nisoħra dokumenti tagħhom ma ġewx aċċettati. Alla voli, kena xie problemi, għalla volja importanti ħafna nħollu da settur tal u zona tal-libertà, sigurta u ġustizja. Rridu nżommu f'moħħna illi għanna bżon azzjoni iktar immedjata sabiex inħarsu il- prinċipi fondamentali tal-Unjoni Ewropea. Irridu iktar azzjoni minnaħa tal-Istati membri u minnaħa tal-Kommissjoni irridu illi natu ehm, anzi nippruvaw niġġieldu kull sforz li kunem hemm li jipprova jiġġieled kontra l prinċipi fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Suppost il ċittadini għedin fil-qalba ta' kollox iżda bħalissa dan mhux qed jiġri, grazzi. Grazzi ħafna, Sir Gunz, issa għal minuti is-Sinjura Verxat. Grazzi, Sur President. Dan id-dibattitu jippermettilna illi namlu valutazzjoni tal-programm ta' Stokkolma jiena kont wieħed minn dawk iċ-ċittadini illi votajt eh, għat-trattat ta' Maastricht u li ħsibt li dan se iwassal għal pass kbir fid direzzjoni tajba għas-sigurtà u kwistjonijiet legali rajna progress permezz tal-programm ta' Stokkolma, anzi rajna progress fil-bidu iżda mis-sena 2000 li law rajna illi kienem jisu bidla fid-direzzjoni hemm min jaħseb illi fil-kwistjoni ta' drittijiet tal-fundamentali tal-bniedem imbiddu l-affarijiet. Ħafna mill-inizjattivi li suppost kellna weħlu fil-livell tal-Kunsill. Speċjalment meta nitkellmu pereżempju dwar immigranti li jixtiequ jidħlu fl-Ewropa, l-problema li qed ikollhom jiffaċċaw nies Roma. Il-ġustizzja isa mhux qed tasal għall iktar nies vulnerabbli fl-Ewropa. Iċ-ċittadini Ewropej għal darbohra iridu jerġgħu jibdew jemnu fil-ħolma Ewropea. Grazzi ħafna, issa żewġ minuti ti signora Mazzoni. Grazie. Grazie Presidente. Għawnek dan il-periodu fejn l-Unjoni Ewropea għaddeja minn l-krizi ekonomika l-tweġiba l-immedjata li għedunatu li ċittadini li palissa għandhom ċertu u ċertata li t-tifima hija li nerġaw nibdew innidu proċess ta' integrazzjoni politika. It-tweġiba għal ġuffijiet tal-Unjoni Ewropea u dim l-aggressjonijiet ta' swi illi l-insaħħu il-parteċipazzjoni ta' ċittadini. L-Unjoni Politika però Waġġari li imma nistawx nibnuh jekk aħna musa nigarantixxu li ċittadin Ewropew il-possibilità li jħossu li huwa għandu ċertu drittijiet ta' veru jekk jekk aħna mistawx nigarantixxu li kull ċittadin illi kollok sistem, sistema gwali ta' ħarsin u li fl-istess waqt jekk aħna musa nofrulhom għodda ta' ħarsin legali xirqa' u li jistaw joddu għal ċaħdini kolla. U jina eh, segwejt ehm, eh, il-impen ta' komissarju Reding u jina smajt bi pjaċir intervent l-lum ta' eloquenti u animat ta' Sur Borg. U jina konvint, eh, jina konvinta li kull li smajt ijat emmek fuq il-mejda iżda problema ma twettax għadu u għatfad l-inna xnaqtfu sa' kemni n-wet u jina il-President tal-Komitat tal-Petizjonijiet u jina eh, eh, inkolli f'kuntat ma' bħar taħdom kull-jum u jiena nistanejt li qed nara l-fema tagħhom mod privileġġat għax permezz tal-petizzjoni tagħhom qegħdin nagħmlu monitoraġġ kuljum ta' istat ta' ċittadin biħdan l-Unjoni u aħna għaddin il-bot ħafna mill-ħolqien ta' dan l-spazju komuni Ewropea ta' libertà, ġustizzja u sikurtà biex nżukom xi eżempji fuq il-livell ta' drittijiet. Aħna għanna koppi minn żewġ eh, eh, eh, stati membri differenti li għandhom problemi minħabba sistemi legali li ma jaqbrux bejnietom għandhom hemm problemi għaliex regoli differenti għal dak li huwa trasport, il-permess bejn frontieri, il-kwalifiki mhumiex qegħdin jitqisu kollha l-istess, il-ħaddiema mhux kollha jitqisu bħala l-istess ma jistgħux jitrasferixxu id-drittijiet akwisti f'pajjiż f'pajjiż ieħor, il-forma ta' ħarsien huma differenti minn pajjiż għal ieħor. Il-mikrofon jinqata'. Frau Kollegin Mazzoni, es folgt Frau Kollegin Grazzi ħafna Sinjura Mazzoni, issa Sinjura Regner għal minuta u nofs. Grazzi. Signora Ministru, Komissarju, il-pjan ta' azzjoni għall-implementazzjoni tal-programm ta' ma wasal fi fażi kruċjali. Diġà edna li Brussel wieħed ġi adottat il-protezzjoni ta' dajta sa' waslet fazi kruċjali, rikonoxximent ta' dokumenti u il-dritti tal-vittmi qed naħdmu fuqhom. Fl-aħħar ta' din ta' dan perjodu leġislattiv nixtiequ illi ikun hemm lista ta' dak illi sar u mod partikolari ma dak li għandux qasama direttiva ta' kontra diskriminazzjoni. Fil-programm ta' Stokkolma edna illi iż-xenofobija, ir-razzizmu u l-omofobija għandna bżonn niġġilduha. U kien hemm diversi miżuri leġislattivi li ġew provduti għal dan il-għan. Iżda fiex wasalna mat fil-direttiva tal- eh, Meta qablu ma' direttiva ta' kontra diskriminazzjoni, punti ħor li huwa importanti huwa l-kwistjoni tal-implementazzjoni ta' miżuri speċifiċi. Iċ-ċittadini ħafna drabi ma jafux x'qed jinkiseb. Hemm inizjattivi dwar il-liġi eh, kriminali u drittijiet tal-vitmi iżda u importanti li ċittadini kunu jafu x'qed jiġri, x'kunu jafu dwar dan kollu u nixtieq nkun naf ħatamel kommissjoni sabiex eh, ittejjeb il-disseminazzjoni tal-informazzjoni fost il-pubbliku u nixtieq insaqsi ukoll kif il-soċjetà ċivili se tkun involuta u konsultata f'dan kollu. Grazzi ħafna. Issa għal żewġ minuti is-sur Diaz Damera. Grazzi ħafna. Meta nħarsu lejn il-revizjoni, issa li wasalna f'nofsa l-programm nixtieq jiena nenfasizza tliet punti għanijiet illi għadna ma ksibniex u li taħallu impatt fuq il-ġlieda tara fuq terrorizmu u il- kontra terrorizmu kontra il-kriminalità. L-ewwel net ma rajniex żviluppi f'artiklu 75 fit-Trattat tal-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea dwar l-friżar tal-assi u l-użu tal-blacklists ta' terroristi fiħdan l-Unjoni Ewropea. U din kienet fir-reviżjoni tal-2009. Kien hemm ukoll noqqas ta' inizjattivi leġislattivi fuq is-sistema Ewropea sabiex nagħmlu monitoraġġ tal-finanzjar tat-terrorizmu u t-tielet punt u dan il-punt tal-axħar u wieħed li għam riċentament u verament u għata mistħija il-fat il-kwistjoni tal-PNR Ewropea waqaf waqfet mal-ewwel qari. Sur President, l-ar ħaġa fuq kollox i li memx eh, ftejim interistituzzjonali bil-istituzzjonijiet. Jina nitkellem dwar il-fat illi atti delegati u għatti implementazzjoni għet jintużaw sabiex induru mal-fat illi mannix il-proċeduri leġislativi normali dan għet iwassal għal proċedura l-mux għet taħdem sew u għet imblokka il-proċedura leġislativa zewċ files li qed inħares għom ġifiri file 305 u l-ġlida kontra l-falsifikar U tista' tinduna l tal-punt li qed nagħmel tħares lejn Schengen għanna bżonn li jkollna me bejn l mill-iktar fis possibbli din hija kwistjoni ta' urġenza jekk ma jkollix dan ma nkunx nistgħu naqdu dmir tagħna leġislattivi b'mod tajjeb. Dan huwa dmir li aħna għandna skont skont l-arranġament ta' kodeċiżjoni bejn l-istituzzjonijiet skont it-Trattat tal-Lisbona. Grazzi ħafna. Issa Mr. Moraes. Qed nitalmu mill-diskorsi li qed isiru hawnhekk f'din l-awla eh, b'relazzjoni mal-programm ta' Stokkolma. Id-dibattitu il-bieraħ pereżempju u l-mistoqsijiet li kienem dwar resettlement ta' u nisetifiċu l-azil tal-imna li l-kontiġizjoni u s-satat ġodda li nataw permezz tal-Lisbona U l-programm ta' Stockholm qed jgħidulna li hemm zbilanċ bejn il-Kunsill li ma tantx irid jaħdem u l-Parlament li għandu rrieda qawwija u anka n-Kummissjoni iridu jaħdmu. Naraw li ħafna mill-files essenzjali u naraw ukoll fil-problemi li għandna ta' implementazzjoni. Naraw li hemm ħafna stati membri li ma jridux jaħdmu. Kien hemm biss pereżempju seba' stati membri li jduru jaħdmu sabiex eh, naħdmu sabiex intejbu sitwazzjoni tal-nies li qed ifittxu l-ażil. Għandna pajjiżi li qed isofru ħafna f'din kwistjoni mbagħad il-pajjiżi l-oħrajn ma jridux jgħinuhom. Hemm bżonn indirizzaw il-problemi ma jistgħux il-Kunsill joqgħod ikaxkar saqajh. Iżda dan kollu ma jfissirx ma għamilniex progress, għamilna progress permess tal-determinazzjoni sabiex id traffikar tal-bredmin fost affarijiet oħrajn u anke l-intejbu sistema tal-azil. Il-revizjoni li qed nagħmlu f'nofs il-programm ta' Stokkolma għandu ehm, jitkellem dwar dan il-punti. Iżda rridu nżommu f'moħħna wkoll nrealizzaw illi irridu nattakkaw il program l-iktar diffiċli u rridu nattakkaw il-problemi li taħallu l-immigrazzjoni illegali qed nindirizzaw ftit mill-iktar files importanti fi żmien ta' austerità u dan huwa diffiċli ħafna. U importanti li nagħmlu progress u nirrealizzaw illi għandna ċerta dmirijiet li rridu no, fil-fatt nilħuhom. Importanti wkoll li nagħmlu progress fuq il-kwistjoni ta' data protection. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna is-sur Jakolino. Grazzi, Sur President. Jina ħadd eh, qed nieħu l-impressjoni li l-programm ta' Stockholm ma' tliet snin wara li ġie adottat huwa fil-fatt għodda illi ma tax il-frott. Il-kollegi diġa semmew dan il-punt. U fil-fatt il-Kummissarju Borċ fil-bidu ta' diskors tiegħu għamel dan wara dan mod għal għalkemm ovvjament argumenta favur żieda fi drittijiet ċivili u dan huwa punt li niżviluppaw fiktar dettal fil-programm ta' Stokkolma huwa tajjeb li tara żvilupp fil-kooperazzjoni bil-Pulizija sabiex inġiedu reati u anka kooperazzjoni transkonfinali speċjalment meta kont iġiedu l-ħassil tal-flus. U importanti illi fil-fatt nipproteġu lill-immigranti. U importanti u koll il niproteġu lil dawk li ġew akkużat minn xi Dan kollu huwa tajjeb. Però Xi affarijiet oħra li xtaqna fil-fatt naraw implementati għadhom ma ġewx għadhom fil-fatt ma ġewx implementati. Il-ġustizzja hija dritt għandha tkun aċċessibbli għal kulħadd. Issa jekk naħsbu dwar il-ħabsijiet, pereżempju. Hemm dritt u dmir hawnhekk marbutin flimkien. il-fatt il l-popolazzjoniet fil-ħabsijiet huma gbar huma fil-fatt eh, gbar wis qed jippreżenta problema. Minkejja problema serja mhux nagħmlu xejn. Jekk tħares lejn lejn l-MFF tal-2014 tal-2020 naraw illi għandna bżonn naħsbu dwar riżorsi minn fejn sa nġibu riżultati tajbin għaliex hekk biss nistgħu nilħu l-miri tal-programm ta' Stokkolma għaliex bħalissa għandna tnaqqis ta' 16% u dan il-punt irridu nindirizzaw mill-iktar fis possibbli. Grazzi ħafna l-Honorable Biden Horton. Grazzi President, eh, il-program ta' Stokkolma u um, eh, building block importanti ħafna għas-sigurtà interna tal-Unjoni Ewropea imma maħniex qed nagħtuh attenzjoni biżejjed la eh, minnaħa tal-pubbliku u laqas ma dawk eh, ma, entitajiet oħra interessati. Eh, mhux Mux għet dwejjed dwejet eh, dwar id-drittijiet tal-bnidem u mannix bizzejed sigurtà il-prinċipji u l-valuri tagħna għandna nżommuhom sodi. Għanna inħarsu lejn il-kizbiet illi eh, hemm fil-programm ta' Stokkolma illi eh, kien ġi deċis eh, fl-2009. Wieħed mill nit jew kien anke niġġieldu kontra l-homofobja. Kien hemm anke miżuri li mhumiex leġislattivi illi daħlu imma qed nistennew xorta il-direttiva illi tiġi implementata. So, taċċetta mistoqsija mill-Onorevole Hauser? Bekannten Ausspruch, dass Freiheit mit Sicherheit stirbt und man Onorevole Weidenhauser, inti qed li il il kizba tal liberta u l-ħelsin taħseb li waslitna għal bilanċ bejn is-sigurtà u l-ħelsin il-membru parlamentari jista' jkun dibattitu twil fuq dan ma naħsibx il-bilanċ għadna ktibniħ sissa u naħseb illi aktar edin inxaqilbu lejn is-sigur ta' illi eh, kważi kważi timmina il-liberta. Issa naddu għal eh, proċedura tal-KHDI. Signora Basesco li talbet il-mikrofonu, grazzi ħafna, President, anka eh, għal-kem eh, sar progress kbir fl-implementazzjoni ta' dispozizjonijiet tal-program ta' Stockholm għad baqa min. Il-dokum, unnek għat jitlob il-Konsil illi eh, dispożizzjonijiet fuq Schengen għandhom ifissru illi aħna nkunu qegħdin nadottaw miżuri li anke jgħaddu mingħajr kontrolli ir-Rumanija u l-Bulgarija laħqu l-kriterji kollha għal dan u dan ġie konfermat mill-Kummissjoni u l-Parlament Ewropew. Jekk aħna rridu li program ta' Stokkolma jkun wieħed ta' suċċess, aħna nħossu li għandna nagħmlu priorità fuq l-espansjoni taż-żona Schengen u nisperaw li sal-aħħar ta' din is-sena dan ser tas-sew iseħħ. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, mina nara lebda aktar tal-bit għal mikrofonu għalhekk ngħaddi l-mikrofonu lil Sur Borġ. Thank you very much, Mr. President, and I thank the honourable members who have participated in. Grazie ħafna l-onorevoli membri li parteċipaw u dawn dan il-dibattitu interessanti ħafna jiena għal xar snin kont ministru għall-intern. Ħassejt nikomdu ħafna dan id-dibattitu għaliex jiena fimt it-ħassib ta' membri tal-Parlament kif ukoll Il-gvernijiet irridu jgvernaw għandhom responsabilità li jgvernaw jirriflettu u koll l-opinjoni pubblika imma l-azzjonijiet tagħhom jridu jisir skrutinju fuqhom u l-Kummissjoni tagħmel skrutinju fuq dak li jagħmlu l-Istati membri kif jimplementaw l-aki u anke kif jimplementaw l-aki ta' Schengen. Permetti li immor lura fuq l-introduzzjoni tiegħi li Schengen huwa kitba importanti ma ma jfissirx li m'hemmx problemi. Nixtieq nagħmel referenza Sur Guerrero Salon li hemm diffikultajiet li tmur mill-Ewropa tal-Vant għal Unit għax ir-Renju Unit mhux qiegħda fix-Schengen għandha dritt li ma tkunx fix-Schengen għaliex hija parti mid-dritti ta' trattat. U sta għalihom jekk jitħlux fil-żona Schengen jew le, u l hemm dawn it-tip ta' diffikultajiet Imma smajt anke il-menti minn ċittadini, minn pajis li naf l-aktar, minn nies li ma jitħallewx jitħlu fil-pajis li talbu passaport u anke affarijiet li moru kontra regoli anke dawk mhumiex fix Schengen xatt irid noqogħdu attenti għalhekk li l akita ta' Schengen ma jiġix abbużat. Dan ifisser illi illi minn wara l-kwinti inħottu dak li bnejna sissa billi nqajmu konfini billi kunem verifiki sistematiċi u mhux dak li jitlob l-aki ta' Schengen. Imma aħna nagħmlu monitoraġġ, il-Kummissjoni tagħmel monitoraġġ ta' sitwazzjoni b'mod regolari u toħroġ ukoll rapporti fuq l-implementazzjoni tal-aki ta' Schengen. Jiena innotajtu ukoll il numru ta' membri għam referenza għal mandat tal-rest Ewropew. Moti differenti, ovvjament, kien hemm min qal illi dan qed jiġi applikat b'mod inġust kontra iċ-ċittadini, oħrajn qalu illi mhux qed jiġi applikat biżejjed. L-idea ta' mandat tal-Est Ewropew hija bbażata fuq l-idea illi ir-regoli tagħna għadhom xaqsmu mal-libertà u dritt eh, stat ta' dritt huma tant simili illi għandna nintroduċu metodu aktar semplifikat. Estradizzjoni fl-Ewropa, din kienet deċiżjoni li ħadna anke fil-Kunsill. Din hija xi ħaġa li jekk aħna nafdaw is-sistemi tagħna u nafdaw il-xulxin, mela fuq il-ħruġ ta' mandat ta' rest Ewropew għandna inwaslu persuna f'pajjiż ieħor eh, fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea u niftakar meta fir-Renju Unit għamet kontroversja sħiħa fuq il-mandat tal-Est Ewropew, il-politika, il pulizija Ingliżi rnexxielhom jieħdu lura fir-Renju Unit eh, għallim tal-iskola li ħarab lejn Franza ma' studenta tiegħu u dan ħadem b'mod effettiv eh, biex dan inbat lura lejn ir-Renju Unitu dan japplika anke b'mod effettiv pajjiżi oħra. Iva jista' jkun hemm abbużi, pereżempju jkun hemm xi ħadd li jkun akkużat għan ġustizzja ma jintbatx lura jew għax ikun eh, ċittadin tal-Istat Membru. U din mhix waħda mir-raġunijiet għalfejn inti għandek tirrifjuta din it-tip ta' sistema ta' estradizzjoni jew inkella jista' jiġri li l-mandat tal-Rest Ewropew jiġi użat mhux kif suppost. Dawn huma eh, estremi imma dan qed jiġi applikat u qed għamlet dan għamil differenza. Anke fil-ħolqin ta' din il-sistema komuni ta' ġustizzja. Ammerajt l-Onorevoli Mazzoni fuq eh, l-impenn tagħha illi l-Unjoni Ewropea tkun responsabbli billi toħsib bżonnijiet tal-ċittadini. U bħalla persuna fil-Kumitat tal-Protezzjonijiet taf xinu ma tħassib ta' ma tħassib ta' ċittadini Ewropej. Però irridu niġġudikaw il-programm ta' Stokkolma u l-kisbit li għamilna fuq il-libertà, ġustizzja u sigurtà fiħdan l-Unjoni Ewropea billi mux inqablu ma dak li għanna nkunu f'dinja ideali, imma naraw minn fejn bdejna. Ferba snin ilu, jena kont membru tal-Kunsill tal-JHA fejn kollox irrid ikun hemm unanimità fuqu. Iġifieri, kull stat membru il-Ġermanja jew Malta kellhom veto fuq kwistjonijiet l-għandu xaqsmu mal-JHA u illum wara trattat ta' Lisbona mhux biss imbidlet is-sitwazzjoni imma anke hemm żewġ koleġislaturi li huma tal-istess livell. U nixtieq nenfasizza dan il-punt li huma tal-istess livell. Nammira wkoll approċċ bilanċat tas-Sur Moraes li qal li l-Kommissjoni eh, qiegħda fuq il-lat enerġetiku tal-affarijiet fl-introduzzjoni tal-leġislazzjoni. Jiena għamilt 16 sena ta' ministru tal-gvern huwa xi ħaġa naturali li tkun kemm xejn konservattiv għaliex inti kollok responsabilta lejn il-gvern li mhix ħaġa faċli li tagħmel illum ġurnata laqas xi ħaġa faċli li tkun membru tal-Parlament għaliex hawnhekk ukoll għandkom ir-responsabiltajiet li jintom għandkom l-rwol ta' parlamentari, imma dan naraw f'ħafna affarijiet. Imma dan huwa l-kompromess li kollok eh, dak li sejjaħ ħasur Barroso federazzjoni ta' stati sovrani hija kontradizzjoni kif tista' tkun federazzjoni u jkollok stati sovrani. Imma din hija ir-realtà illi aħna ma sirniex federazzjoni imma fl-istess ħin maħniex sempliċement organizzazzjoni ta' stati u qed nimxu lejn unjoni aktar perfetta. U sur l-onorevoli Mazzoni li mira li saqsit għanna veru eh, zona komuni forsi veru malħaqnix il-livell li nixtiequ imma naħseb li saru ħafna passi importanti eh, l-qoddim U dan sar b'mod konkret, mhux b'mod akademiku. Imma dan ma jfissirx li kultant ma jkunx hemm problemi jew li jkun hemm ostakli li jqumu wkoll jew li aħna bħala kummissjoni m'għandniex nindirizzaw u anke fejn ikun hemm bżonn tittieħed azzjoni immedjata. Jiena apprezzajt il-kommenti ta' dawk illi saqsew kemm hemm tassew solidarjetà fuq il-kwistjoni tal-immigrazzjoni u il-pajjiżi ta' nofsinhar ilmentaw illi mhux qed isir biżejjed f'dak l-għandu x'aqsam ma' trasferiment intra-Ewropew ta' persuni protetti li jidħlu mill-periferiji tal-Ewropa u li dawn il-pajjiżi li qegħdin fil-periferija għandhom peace żejjed fuq il-kwistjoni tar refugġati u l-azil. Is-solidarjetà mhix xi ħaġa li tista' tiġi imposta. La darba tiġi imposta ma tantx ma tibqax solidarjetà tkun biss l-applikazzjoni ta' obbligi obbligazzjonijiet legali. Għalhekk għalkemm min jippreferi li jkun hemm eh, din l-implementazzjoni din naħseb li hija kontradizzjoni. U anke li kieku jkun hemm mod sforzat taqsim ta' responsabilità dan iridu jaqblu fuq l-istati membri kollha. U għalhekk napprezza eh, dak li qalet il-Kummissarju Malmstrom u d-diffikultà li għandha biex tagħmel din tqajjem din solidarjetà, però fl-istess ħin m'għandix l-appoġġ tal-istati membri kollha fuq dan. Illi mhux kollha jikkonsidraw li din hija neċessarjament problema pan-Ewropea. Hemm num ta' punti oħra li nixtieq wieġeb fuqhom, imma nixtieq nagħmel mod partikolari referenza għal kumment ta' Sur Vjevskas u naqbel miegħu illi it-taħriġ ġudizzjarju huwa neċessarju biex niżguraw li meta nkunu nafu x'inhi l-liġi u l-liġi tiġi implementata u l kummissjoni tappoġġja eh, taħriġ ġudizzjarju għaliex aħna nħossu li permezz ta' dan il-metodu wieħed jista' jiżgura illi l-ġiet li bil fuqhom fi Brussell u Strasburgu ma jispiċċawx fi xejn. Diġà ġibt fuq ix-Schengen eh, fuq il-mistoqsijiet li għamiltu fuq imbagħad il-mistoqsija ta' Sir nixtieq ngħidlu illi l-Kommissjoni proponiet bażi legali ġdida għal Europol b'żewġ għanijiet biex jitjieb il-funzjonament tal-Europol mod partikolari billi namru l-Europol blodda neċessarji biex ikun skampju ta' informazzjoni bejn l-Autorità Nazzjonali u l-Pulizija kif ukoll illi nżidu l-skrutinju tal-Parlament f'konformità mal azzjoni l-azzjonijiet li tieħdu l-Europol. U nafu li f'posta leġiżlazzjoni il-proposta oriġinali tbidlet ħafna drabi, intlaħqu kompromessi u koll. Iġifiri, l-Parlament mandu jinjora l-Konsil, u laqas l-Konsil mandu jinjora l-Parlament, imma l-idea ta' trattat l Lisbona hija li permessa dawn iż-żewġ kolleġislaturi insibu xini eh, xanda tkun eżattament il-leġislazzjoni adattata fih dan l-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Sa' l-kintank, forrat President Greichen. Grazzi ħafna, is-Sinjura Creighton. Grazzi ħafna, Onorevoli Membri, Kummissarju. Nixtieq nirringrazzjakom tal-li ħattu din l-opportunità illi kienet informattiva ħafna fuq il-programm ta' Stokkolma. Palma semmejt fil-komment introduttorji tiegħi il-programm innifsu huwa wiesa u eh, komprensiv u jkopri anke il-ġustizzja, l-immigrazzjoni, is-sigurtà interna, relazzjonijiet esterni. U bħalma qal numru ta' stati membri, il-programm ta' Stokkolma u l-aspetti kollha tiegħu jaffettwaw il-ħajjiet ta' ċittadini Ewropej b'mod jew ieħor. Għaliex dejjem biex jiġu definiti x-xogħol f'kolunkwa qasam tal-ġustizzja u l affajt interni naqbel mal-Kummissarju Borġ illi naħseb illi il-benchmark għandu jkun ibbażat fuq l-evalwazzjoni ta' minn fejn tlaqna. Da żgur li aħna l-koll nimmiraw lejn l-aħjar. Imma fuq l-evalwazzjoni tal-programm u il- lati differenti tiegħu Naħseb ikun ġust li ngħidu illi mxejna il-qoddim mhux ħażin. Nixtieq nindirizza xi kusjonijiet li għamu mill-Istati Membri. Is-Sur Berlinger Sur Cassini saqsew fuq il-benefiċi prattiċi fuq l-impatt u il-riżultati li nkizbu minn Stokkolma. Din hija istatwila twila ħafna jekk taħseb fuqa, però naħseb li r-riżultati li nkisbu huma xhieda tal-ammont tal-ġistazzjoni li tresqet il-qoddim fil-aspetti kollha tal-GHA, leġislazzjoni li se tiggarantixxi naħseb li dan huwa lan komuni tagħna is-sigurtà ta' ċittadini Ewropej fl-aspetti kollha tagħhom. is sigurero sal salom semma wkoll il-bżonn illi nifukaw fuq il-valuri u naħseb illi meta nitkellmu fuq il-valuri eh, nitkellmu l-valuri Ewropej li huma fil-qalba tal-programm ta' Stokkolma. Is-Sinjura Wikstrom semmit ukoll l-importanza ta' programmi ta' resettlement u bħalma probabbilment intom konxi programm konġunt ta' resettlement Ewropew intlaħaq mill-Parlament u konsil f'Marzu ta' sena l-oħra biex niżguraw li kunem respons koordinat għal dawk li jirrekjedu għajnuna l saret sar progress fuq din il-kussjoni importanti ħafna. Sur kost kellem ukoll fuq il-minuri li kunu waħedhom. U din hija wkoll xi ħaġa ta' tħassib u li titlob attenzjoni. F'Mejju tal-2010 il-Kommissjoni preżentat pjantazzjoni għal periodu tal-2010-2014. U l-implementazzjoni tal ta' azzjoni intemmet settembru li għadda, tal-rapport fuq f'settembru li għadda biex naraw li din l-sfida tkompli tiġi indirizzata b'mod effettiv. Is-Sur Naplu tkellem ukoll fuq il-proċeduri leġislattivi wara ta' ta' Lisbona. Jiena naħseb illi il-proċess mux raqoddim permess tal-proċedura ta' kodeċizjoni u naħseb li l-Kommissarju enfasizza wkoll dan il-punt Naħseb li l-involviment tal-Parlament jgħin anke dan il-proċess u iżom kemm il konsil u l komissjoni fuq panot subajna noqogħdu dejjem attenti. Aħna dak aħna nħossu li dan huwa titjib importanti imma xorta għad hemm xogħol xi jsir fuq il-kooperazzjoni bejn it-tlet istituzzjonijiet hemm għalhekk titjib ukoll. Din mhix ħaġa ġdida, fil-qasam tal-JHA. Membri oħra saqsew fuq il-kwistjoni ta' strategija tal-informazzjoni. Il-dokument tal-Kommissjoni fuq il-sistema ta' skambju ta' informazzjoni ġiet publikata f'Settembru u hija infasla sabiex tara kif l-skambju ta' informazzjoni eżistenti issir l-lum dak li sabat il-kommissjoni me dan il-proċess qed jiġi eżaminat b'attenzjoni palissa mill-Konsill. U sirna nirġgħu niġu lura b'informazzjoni. Istudimena semma wkoll direttiva fuq il-konfiska u l-friżar ta' lassi u il-menta fuq il-nuqqas ta' progress. Nista' najdlu illi l-ewwel trialogu mal-Parlament u għaskalat fil-28 ta' Mejju wara l-vot tal-Komitat Libe u għal boħra hemm progress u nispera illi inti ser eh, rajt l ħdimna anke fi xhur li għaddew biex jisiru progress fur program ta' Stokkolma u dan qegħdin namluħ. Il-programm innifsu jiżgura li kwistjonijiet li huma ċentrali għal żvilupp eh, fil-futur u anke li l-libertà, sigurtà u ġustizzja jibqgħu fiċ-ċentru attenzjoni tagħna, naħseb li dan huwa il-benefiċċju tal-programm ta' Stokkolma u iżomna iffukati fuq dak li għandu isir dan Zgura li jkun hemm matul il-presidenzi differenti tal-Unjoni Ewropea, hemm grupp hemm programm ta' ħidma li nagħmlu kooperazzjoni anke bejn il-Kunsilli anke mal-Kommissjoni u l-Parlament dan huwa ta' benefiċċju importanti. Il-qasam tal-libertà, sigurtà u ġustizzja li l-koll ħdimna ħafna biex niksbu progress fih dan ibbenefika ħafna minn ċertu ċertu affarijiet li għanna f'dan il-programm. Għalek nista' niżgurakom biex nikkonkludi illi għal-bqija tal-perjodu tal-Presidenza Irlandiża ser inkomplu naħdmu biex namlu progress fiħdan il-programm ta' Stokholma u nixtieq li nkomplu nikollaboraw bejn l-istituzzjonijiet biex nilħu qbil fi żmien opportun u nikkontribwixxu għall-Unjoni Ewropea li inħossu li ċittadini jixraqilhom. U lasta qed naslu lejn it tmiem il-Presidenza Irlandiża il-benefiċċju li jkollok programm bħal dak ta' Stokkolma huma ċari għaliex aħna aħna fil-Presidenza tagħna se nkunu qegħdin ngħaddu l-Presidenza tal-Litwanja li se jkomplu għaddejjim din l-isfida u se jkomplu jaħdmu u jibnu fuq dak li irnexxilna niksbu sissa permezz l-kooperazzjoni tal-Parlament f'dan l-aħħar xhur għalhekk nixtieq nirringrazzja kamal tal-boħra nirringrazzja l-President ta' din l-opportunità biex nipparteċipa f'dan id-dibattitu u grazzi wkoll lill-Kummissarju. Ja, Frau Ratspräsidentin, wir danken Ihnen, dass Sie uns heute schon. Anna grazie, signora President, li kont mana l-lum il-Sindra Ministru tali kont mana l-lum uh, il-ġurnata kolla u anka tal-li rappresentajt il-Presidenza fil-Parlament. Issa naddu għal-punt li jmiss uh, fil-agenda tagħna u dan din jesqarrija dikjarazzjoni tal-Kummissjoni fuq l-indirizzar tal-kwistjoni tat-taxxa tas-suċċessjoni wara l-adozzjoni tar-regolament